Dear colleagues, we can uh, start our meeting. kollegi, nistaw nibdew mela bil-laqa tagħna bl-adozzjoni tal-aġenda. Jekk m'hemm ħadd oġġezzjona nistgħu nadottaw l-abbozz tal-aġenda mingħajr modifiki. U issa għandi bżonn nibda bl-istqarrijiet tal-President. The first announcement it is related to a corrigendum to regulation 536 of Mela, l-ewwel relatat ma' korriġendum tar-regolament 536 tal-2014 tal-Parlament Ewropew tal-Kunsill dwar il-clinical trials għal prodotti medicinali għall-użu tal-bniedem li tirrevoka d direttiva dwar il-clinical uh, trials illi dwara il-Parlament Ewropew adotta uh, pożizzjoni wara l-ewwel smih nhar 2 ta' April. Għawek, uh, sibna li jem zbal u nqasta inkonsistenza ma' dispozizjonijiet u l-artikli 8-5, 3 u 23-5, illi huwa kważi identiku fit-tfassil tiegħu, il-Parlament Ewropew ġi mitlub mis-servizzi tal-Kunsill kompetenti sabiex jagħti l-ftehim tiegħu għal um, uh, irranġar ta' dan l-iżball. Għalhekk korriġendum ġi adottat skont regola 231 artiklu paragrafu 3, skużawni. Il-komitat responsabli għandu jeżamina il- uh, għala bozz tal-korriġendum u irresqu l parlament jekk ikun jekk jissodisfa l-fatt illi ikun hemm żball. Il-korriġendu minn tbat lil membri kollha tal-envi nhar l-erba u jekk m'hemmx oġġezzjonijiet, illum il-kumitat waqt il-laqgħa tiegħu ser um, japprova dan il-korriġendu u um, ser iħabbar dan il-Parlament waqt l-ewwel sessjoni plenarja ta' Ottubru. Issa, L-emendi għal rapport AFCO dwar regoli ta' proċedura li il-regoli ta' proċedura huma pjenati li tħlu fisseħ nar il-jannar 2017 waqt il-part session il-saru um, l-aħħar u reviżjonijiet dwar numru ta' kwistjonijiet Nafu li il-timetable tal-afko hija stretta ħafna u hemm votazzjoni pjanata għat-8 ta' Novembru. Biex inkunu nistaw natu l-opinjoni tagħna fuq dan il-punt il-koordinaturi stabilixxew deadline għall emendi bl-Ingliż biss għal rapport għal abbozz ta' apport tal-afko għas 6 ta' Ottubru fl-ofsinar u votazzjoni ser issir 13 ta' Ottubru il- um, u dawn ser jissostitwixxu l-opinjoni envi. Nifakkarkom ukoll li hemm l-interpretazzjoni f'21 lingwa u illi um, hemm bħalissa dejn ukoll bil-web streaming. Issa nibdew bil-votazzjoni elettronika l-ewwel fuq it-transfats. Jekk taqblu nistgħu nibdew minnu fih bil-votazzjoni. Amendment Emendamento 54. Chi è a favore? Emenda 54 minu favur kontra astensjonijiet taddi. L-emenda 56 dawk favur kontra astensjonijiet astensjonijiet taddi. Emenda 57 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 58 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 59 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 60 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. Kompromess 5 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 65 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 66 dawk favur kontra astensjonijiet namlu verifika elettronika. Votazzjoni maluqa taddi. Emenda 67 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 68 dawk favur Anzi, skużawni, irridu nivvutaw fuq id-69, emenda 69 għaliex 68 jaqa. Dawk favur, kontra, astensjonijiet ma taddix. Emenda 71, favur, kontra, astensjonijiet namlu verifika elettronika. Kolħat ivvota, votazzjoni maluqa, approvat. Emenda 72 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess 6 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 78 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 79 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. Nivvutaw issa fuq emenda 85 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Nivvutaw għal emenda 87 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 88 dawk favur kontra astensjonijiet namlu verifika elettronika. Avete votato tutti il... Kulħat vota votazzjoni maluqa, taddi. Nivutaw issa għal kompromess numru 7, dawk favur, kontra astensjonijiet taddi. Emenda wieħed u design dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda tnejn u design dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda wieħed favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess wieħed dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess t-nejn dawk favur kontra stensjonijiet taddi. Ħanvutaw issa fuq emenda 17 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 18 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. Nivutaw issa fuq emenda 25 dawk favur, kontra, astensjonijiet ma taddix. Emenda 26, dawk favur, kontra, astensjonijiet ma taddix. Emenda 27, dawk favur, kontra, astensjonijiet namlu verifika elettronika. l-emenda li jmiss dawk favur kontra stensjonijiet taddi. Emenda 33 f'żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet eh, taddi. Tini parti dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 34 dawk favur kontra astensjonijiet jaddi. Emenda 35. Dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 36. Dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 37. Dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 38. Dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. Kompromess erba. Dawk favur kontra astensjonijiet taddi Emenda 42, dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 43, dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 44, dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 45, dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 46 dawk favur kontra stensjonijiet ma taddix. Nivutaw issa fuq emenda 50 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 51 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 52 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 53, dawk favur, kontra, astensjonijiet ma taddix. Votazzjoni finali, votazzjoni elettronika. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Approvato. Jaddi. Proset għal co-sponsors. Issa naddu għal punt li jmiss. Se nivutaw fuq l-istrateġija tal-avjazzjoni għall-Europa. Il-kompromess wieħed favur kontra astensjonijiet jaqdi. Kompromess numru 2 favur kontra astenzjonijiet jaddi. Kompromess numru 3 favur kontra astenzjonijiet jaddi. Numru 4 favur kontra astenzjonijiet approvat. Numru 5 favur kontra astenzjonijiet jaddi. Kompromess numru 6 favur kontra astensjonijiet jaddi. Kompromess numru 7 favur kontra astensjonijiet approvat. Issa l-emenda 49 favur kontra astensjonijiet approvat. L-emenda numru 50 favur kontra astensjonijiet approvata. Numru 8 kompromess favur kontra astensjonijiet approvat. Kompromess disa favur kontra astensjonijiet approvat. 56, l-emenda 56 favur kontra astensjonijiet. Niċċekjaw. Kulħadd vota nagħlaq il-votazzjoni u dan din l-emenda wkoll tgħaddi. Kompromess numru 10 favur kontra astensjonijiet approvat. Kompromess numru 12 favur kontra astensjonijiet jgħaddi. Numru, numru 11 favur kontra astensjonijiet approvat. 68 favur kontra um, astensjoniet ma jaddix 69 favur kontra stensjonijiet approvat. L-aħħar, il-vot aħħari, vot elettroniku. Kulħadd ivvota, nalaq il-vot. Approvato. U dan approvat. Issa, inkomplu il-qatana, għanna eh, fil-prezentazzjoni tal-opinjoni tal-Kumitat MV għal-Kumitat Tran dwar il-loġistika ta' l-Unjoni Ewropea u trasport multimodali fil-kurutur ġodda tal-TNT. Dawk in-nies li din id-diskussjoni ma tinteressahomx nitlobhom iħalluna kemm jista' jkun malaj sabiex ir-rapporter is-sur Zoffoli ikun jista' jibda l-preżentazzjoni tal-opinjoni. Grazzi. Kollegi, jekk joġobkom min se jitlaq jitlaq u komplu itkelmu barra joġobkom. Sur Zoffoli, fidejk. Grazie Presidente. Grazzi, Sur President. Il-Komitat Trans qed jitlobna opinjoni fuq rapport ta' inizjattiva propria illi jitratta il-loġistika, sistemi ta' trasport multimodal fil-kurituri 10T. Qed nitkellmu għawek uh, fuq, fuq settur strateġiku u fil-fat 13% tamel tajjeb għal 13% tal-GDP tal-Europa, 15% tal-prodotti uh, tal-ispejjeż tal-prodotti aħarin jiddependu mill-loġistika. It-talba li qed issirilna hija illi aħna bħala kumitat niproduċu strateġija loġistika ġdida għal tabija sal-aħħar tal-2016. Dan anka fid-dawl tal-ħafna tibdil fid-dawl ta' kriżi li għaddejja minna, inkluż il-kriżi tal-immigrazzjoni, il-Brexit u millat iktar ambientali u kol meta wieħed iqis l-impenji li aħna ħadna f'COP 21 ta' Pariġi illi aħna edna qed nimpenjaw il-wihna illi innaqsu il-gassijiet b'effett serra b'40% sal-2030. Ejja ma ninsewx illi fil-fatt it-trasport e, iwassal għal kwart tal-emissjonijiet kollha. Żewġ terzi ta' dawn l-emissjonijiet huma ġejjin mit-trasport tat triq Fil-fatt, issa rridu nifukaw ukoll fuq trasport sostenibli, partikolarment it-trasport ta' triq, illi huwa trasport li l-aktar jintuża propolix jiswa inqas. Jiswa inqas ekonomikament u anka u aktar ehm, fattibli. Irridu għalek imbidlu l-attitudni tagħna, imbidlu drawiet tagħna. Issa, propju rigward id-drawiet, rridu nisħu fuq eh, l-użu tal-istrateġija just in time. Meta nitkellmu fuq it-tabija, l-lum qed naraw tnaqqis tal ħazna ehm, tal- tal ehm, Mimħazen, ehm, meta qabel mal-passat. Fil-fatt, qed nitkellmu ħafna fuq din l-ekonomija ċirkolari u llum stess ser nitkellmu fuq dan is-suġġett. Jiġifieri hemm bżonn illi nifukaw fuq din l-ekonomija ċirkolari li tfisser illi kollok skart u materjal illi mhumiex problemi iżda huma risorsi, huma soluzzjonijiet ta' materja prima u materja sekundarja And products u ukoll prodotti oħra li jridu jerġgħu jiġu riċiklati u jerġgħu jiġu użati. Jiġifieri qed nagħmel referenza għat-tabija illi tiċċirkola u illi għalissa għadha mhux qed torbot tajjeb ma' trasport tat-tabija stess. Aħna nitkellmu dwar id-distribuzzjoni, iżda hemm dan il- din il-prassi ġdida. Jiġifieri rridu naraw illi aħna eh, nsibu metodi ġodda ta' kif nittrasportaw dan il-materjali illi jirġaw jiġu użati. L-iktar affarijiet importanti huma illi naqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett serra, naqsu t-nġis jiġifieri eh, tal-arja, iżda rridu naqsu wkoll it-tniġġis li ġej mill-ħsejjes. U rridu niftakru illi 80% ta' ċittadini Ewropej joqogħdu fil-ċentri urbani u fiċ-ċentri urbani huwa l-aħħar fażi propju tal-trasport, eh, tal-vjaġġ ta' din it-tabija. U aħna nafu kemm jista' jkun problematiku li twassal din it-tabija fiċ-ċentri urbani u fil-bliet tagħna. Għalhekk huwa importanti li aħna nitkellmu fuq pjan, ma tistax toqgħod timprovizza, eh, hemm uh, bżonn ta' pjan pjan komplett sħiħ hemm bżonn ta' integrazzjoni tal-politiki bejn l-istati membri, hemm bżonn illi nintegraw il-ħidma tal-diversi istituzzjonijiet, kemm privati u kemm pubbliċi, rridu nintegraw ukoll il-mezzi ta' trasport, trasport bit-triq, ferroviji, eh, trasport bil-bahar, trasport fuq xmajjar, trasport blajru. Irridu nintegraw ukoll il-fondi allokati għal dat tip ta' trasport. Jiġifieri hemm bżonn ta' politika ippjanata tajjeb u rridu nibdew propju billi naqsmu uh, il-data li għanna. Irridu nizguraw li kunem għalek aċċess għad-data. U għalek huwa assolutament importanti illi ninvestu fid-digitalizzazzjoni ta' dan is-settur. Dan huwa investiment illi ritu jasal sa l-aħħar net, mhux bis għal kumpaniji l-kbar, imma anka għal SMEs il-kumpaniji iż-żar illi jirrappreżentaw design fil-mija tal-kumpaniji li jipproduċu fl-Ewropa. Dawn il-kumpaniji wkoll irid ikollhom aċċess għall-informazzjoni u irridu ikunu parti minn din l-integrazzjoni jekk tassew irridu niksbu riżultati effettivi. Jiġifieri hemm ukoll il-kwistjoni li nħarġu l-istaff hemm bżonn illi Eh, il-personal ikun imħarreċ għala volja hemm ċerta problemi, per eżempju il-social dumping, il-persuni illi jaħdmu għal stipendju ta' 500, pagal ta' 500 euro fi xar u li jaħdmu s-sijat twal ħafna u li dan jista' jwassal għal incidenti. Jiġifieri l-approċċ irid ikun strateġiku integrat u komplet. Iktar speċifikament u għek ser nikonkludi sur President, jekk aħna għanna lan illi nittrasferixxu it-tabija mit-triq eh, u minflok nibdew nużaw il-ferrovija hemm bżonn li nagħmlu riċerka, riċerka anka fuq it-teknoloġija, hemm bżonn ta' ferroviji itwal u anka li laħqu veloċità aktar għolja u li jkunu jistgħu iġorru t-tabija ma ninsewx li l-problema ta' ħafna ferroviji miex biss li inti tinvesti ferroviji ġodda, iżda li inti eh, tagħmel eh, refurbishment tal-istess jew terġa' tirranġa il-ferroviji li diġa' huma eżistenti. Tkellimna wkoll dwar il-kuruturi strateġiċi, it-tenti corridors. Dawn m'għandhomx jibqgħu rotot eh, singoli, iżda irridu noħor u networks ħieħ eh, network ekoloġiku u network li huwa interkonness biex bekk taqqat il-rotot prinċipali ma' rotot sekondarji. Dan infakkarkom jista' isir permezz ta' għażliet politiċi speċifiċi. Aħna l-għażliet politiċi tagħna irridu jinnifukaw ukoll fuq eh, il-nefqa. Jiġifieri hemm kif ġiġarajna hemm problema tal-miżati, hemm mm, problema wkoll ta' nollijiet li tħarsu fuq it-toroq ma nistawx ma natux kas dan l-aspet ta' ekonomiku, irridu nimxu bil-prinċipju ta' min inġes iħallas. U dan ma jistax jibqa' biss slogan, irridu tassew nimplementaw strateġija illi tamel użu ta' eh, karburant li għamel nas ħsara, ma il fossil fuels, innaqsu it-nġizbek U għamennu l-dinja ta' responsabilta tal-Istati membri, pero l-Unjoni Ewropea mux biss tista' tagħmel skambju ta', ta tarif, eh, irridu naħdmu kol fuq il-patt ta' sintki il-Mayors um, Pact biex nizguraw illi aħna nilħu l-żarnet huma s-sintki li jgħixu ta' kuljum fil lokalitajiet li minnhom huma responsabbli il l-iktar li jistgħu jgħinu għaliex huma jgħixu appuntu ta' kuljum f'dik il-komunità. Jekk aħna rridu nerġgħu naqdu l-Ewropa maċ-ċittadini, irridu ninteressaw ir-rieħna f'dawn il-suġġetti f'dawn in-nies, suġġetti li jolqtu lil persuni fil-ħam ħajja lix ta' kuljum jaffaċċaw dawn is-sitwazzjonijiet. Dawn huma biss uħut mill-aspetti li jiena ittrattajt f'dan ir-rapport fuq inizjattiva propja jiena sħaqt fuq ċerta aspetti li huma relatati aktar ma' sostenibilità ambientali. Ovvjament, l-opinjoni għadu mhux il-miqada miex kompleta għatfad lilkom sal-11 ta' ottubru biex tkunu tistaw tres u l-emendi ta'kom u jina nistenna li kullħat jipparteċipa. Grazzi. Grazzi. Grazzi. Reporter, u naħseb issa nistaw nisimaw shadow reporters. Signora Delaja. Grazzi ħafna Michel Danter huwa il-shadow eh, rapporteur tal-Pepe u se nitkellem floku jien jitlobkom li tiskużawha. President, kollegi, jina nirringrazzja r-rapporteur għal din il-proposta tal-opinjoni hija bażi tajba biex nagħmlu x-xogħol. Hemm ċertu punti per eżempju l-istrateġija ta' decarbonization ta' trasporti suppost għandha eh, tejna biex nilħu dak li deċis deċiż f'Pariġi. Dan l-inter il-multimodali u kol istaw eh, u għatajb nistaw naslu għalih. Għal qed nitkellmu wkoll fuq il-ferroviji per eżempju qed nitkellmu fuq 48 tal, dan il-sistemi ta' haulage. Il-merkanzija fl-Ewropa u ġifiri tisa 94% meta nqablu mal-dependenza enerġetika anki ġifiri ma barra ma bil-kontra il-trasport elettriku huwa iktar jaqblilna inġess inqas, speċjalment ġifiri wkoll fi żoni tal-bliet. Tini punt l-użu ta' data huwa importanti biex aħna digitalizzazzjoni naġluwa. Jiena naqbel ma' l-iżvilupp ta' metodu ta' kif u kol ninkunu nistaw naraw il-namlu monitoraċ tal-GHGs fl-Europa dej mill-matul il-katina kolla tajjeb li naħseb nikkooperaw fl-imkien u sensibu kompromiss fuq dan il-dokument. Grazzi. Sur Dorman issa. Grazzi. Nirringrazzja il-rapporter. Suġġett importanti ħafna li rridu naġixxu fuq Naf li qed nitkellmu fuq it-trasport u il-bini li minnu joħroġ il-carbon dioxide. Irridu ukoll nżommu u għajnejna li dawn il-vetturi heavy duty huma importanti għal kumpanniji għalek il-ferroviji li nużaw biex um, li, li dawn, dawn il-ferroviji użaw din il-merkanzija li tpoġġa fuq dawn il-ferroviji rridu u kol jaħdmu tajjeb ikunu fil-ħin. Naħseb din se tkun sfida naraw kif se nsibu tarfa. Issa, hemm ukoll il-punt dwar sigurtà fuq il-rotot tagħna. Ridu naraw kif dawn il-vetturi nirrendhom iktar sikuri. Sfortunatament qed naraw li hemm xufira li jixorbu u dan fattur li kull ma jmur jiżdied nistaw nimmaġinaw li kunem alkohol loks, ġifiri li jisawi ma jitħallix jissuq vettura kbira jekk ikun xorob. Hemm bżonn nużaw teknoloġiji ġodda biex inrasnu dan. Jiena naħseb li qegħdin naqblu bejnietna alleati biex naraw li loġistika wkoll titħaddem tajjeb u naraw kif nistgħu nikoperaw mal-ferroviji. Jiena naħseb li kooperazzjoni bejn se tkun tajba xekk bdejnija fuq ir-rotta tajba. Il-kollega del Maki. Grazzi. Kif qal il-rapporter fil-bidu tal-diskors tiegħu dan it-tip ta' trasport eh, huwa 25% tal-emissjonijiet huma dovuti għal dan it-tip ta' trasport. Qegħdin ngħixu f'dinja wara il-ftejimiet ta' Pariġi u jekk irridu innaqsu l-emissjonijiet ta' trasport mod sinifikattiv, l-imbidlu l-affarijiet mod teknoloġiku mhux se jkun biżejjed, irridu nkunu prattiċi u rridu nkunu naraw l-imbidlu wkoll l-attitudni tagħna. Din tal-aħħar hija l-iktar ħaġa diffiċli. Għadna fil-bidu ta' dan ix-xogħol li rridu nagħmlu. U jiena nispera li l-leġiżlazzjoni Ewropea mhux se trażżan il-progress. L-istati membri mardux ninsow li jridu nħallulhom il-libertà li jesperimentaw u jaraw xaqbellilhom biex innaqsu l-emissjonijiet. Jista' jagħti l-każ li dawn jiżbaljaw meta nitkellmu fuq tibdil kbir fil-qasam ta' trasport, mhux biss qed niftakru fil-mobile phones, qed irridu naraw li jkun hemm tibdil fil-fond tal-kultura ta' kif naġixxu. Ġifieri inqas mobilità u deċiżjonijiet alternattivi iktar lija Dan japplika l-Parlament u mhux biss is-soċjetà. Il-Parlament Ewropew naħseb jista' jkun avangard fuq dan. Qed nirreferi wkoll għal sede tal-Parlament araw ftit kemm hemm emissjonijiet li nistgħu innaqsu meta mmorru minn post tal ieħor. L-Unjoni Ewropea tista tbiddel l-attitudni tagħha u jkun hemm inqas mobilità. Ġifri jiena qed nirriferi għal membri jiena naħseb li fil-settur ta' trasport nistaw inkunu iktar effiċjenti kemm għal merkanzija kif ukoll għal mobilità tal-persuni. Araw ftit, għatu ftit id-daqqatajn fuq it-traffiku li jgħaddi minn rubeljar. Il-karozzi kważi dejjem min isuqhom? Il-persuna biss tkun fihom, il-persuna tkun qed issuqhom. Imbagħad it-trasport pubbliku eh, jemettu inqas, ma tantx umu flus u huma iktar effiċjenti. Jekk aħna nħeġġu n-nies li jużaw trasport pubbliku nkunu nistgħu wkoll inrażlu l-emissjonijiet President, jiena nixtieq nirringrazzja ir-rapporter għal-opinjoni fil-qosor u tajba. Jiena nixtieq nara lejn xiex risqin, x'nistgħu natu pala riżultat. Issa, Signora Boylan. Grazzi, President il-kollega għalt li biex naqsam ma'kom xi punti li nkunu se nkunu nindirizzaw fil-rapport ja tilqa il-proposti għal dawn il-vetturi kbar u anki limiti tal-carbon dioxide imma eh, taħseb li nistgħu morru nkunu ktar ambizzjużi. Ovvjament dawn it-tip ta' vetturi huma problema, il-limiti tal-carbon dioxide fit-trasport huma importanti wkoll għax kieku Eh, ma kienix għalfejn investigaw Dieselgate. Imma rdu nqodu attenti għax dawn il-vetturi il-trucks huma inqas minn 5% imma jużaw 25% tal-fuel u ovvjament l-emissjonijiet huma wkoll għolja. U ukoll il- public electric charging areas fil-libliet u fuq il-network ta' TNT inkunu iktar effiċjenti anki ġifiri l-użu tal sowi eh, tal-karozzi tal-li għatmu bl-elettriku Ovvjament hemm pajjiżi li għandhom problemi ta' budget u mhux dejjem jagħtu importanza għal ehm, meta nsemmu il-patt ta' stabilità u ta' tkabbir. Imma kikun hemm iktar ehm, ehm, connections eh, in-nies ikunu iktar imħajra li jagħmlu l-almu tagħhom. Pala pajjiż li għaddej minn problemi ta' budget, nafu fuq terz tal fl-Irlanda tal-ferroviji u kol tnaqsu u il-partit tiegħi u kol dejjem talab biex il juża il-fondi ta' tenti għal-ferroviji fil-punent ta' pajjiżna. Grazzi se nagħmlu l-emendi fuq dan. Issa, għalli fdd il-kollega Sevi. Grazzi, President. Jina u koll ringrazzja l-kollega għall-opinjoni, la bozza opinjoni, dwar dan ir-rapport jina nara li hemm ċertu aspetti pożittivi, speċjalment il-fatt li malajr bżonn li nifmu x'inhuma l-isfidi ta' trasporti multimodali fil-qasam ta' loġistika biex dawn li jkunu iktar kemm jista' jkun sostenibbli nireferi mod speċjali għall-isforzi biex innaqsu il-GHG il-gassi tal-GHGs xtaqt nisħaq fuq ċertu punti li forsi ta' min intu għom iktar attenzjoni. Per eżempju, li nżidu l-effiċjenza tal-enerġija fil-qasam tal-loġistika u anki trasporti multimodali u l-bżon li il-merkanzija, trasport taħħa narawx alternativi ta' trasport nistaw nipproponula fuq iktar minn 300 km dan irrit ikun jintnaqqas bi 30 fil-mija u dejjem sal-2030 fil-2050 irridu li tkun naqset b'50 fil-mija. Imma hemm żewġ punti oħra li jiena nintihom ħafna importanza u tajjeb li nsemmuhom f'dan id-dokument Iġifiri, il-bżon assolut li naraw li tkun ikunu vinkolanti naraw li indaħlu u koll il-kunċetti u l-konsiderazzjonijiet tal-ambjent dejjem iġifiri naraw xista ikolħalli rezultat negattiv fuq il-komitajiet nafu li dawn eh, jeżistu dawn il-kazijiet fej jiltaqtu ħażin in-nies ċertu komunitajiet. Jina naħseb li eh, dejjem dawn il-proċessi ta' deċiżjonijiet iridu jkunu iktar trasparenti sabiex ir-riżorsi finanzjari tal-Unjoni u tal-Istati membri jintużaw b'mod iktar razzjonali ġifiri billi jkunem il-modernizzar ta' dak li jesisti sissa u koll il-proġetti li huma gbar eh, wis ħafna drabi qed inkunu ottimisti iżejjed u mhux realisti meta nitkellmu fuq il fusi ta' traffiku kummerċjali u ma jirrispettawx ir-realtà eh, tal-fatti u bekk okanikament ikunu mhux biss perikolużi għall-ambjent ma imma ikunu wkoll mhux sostenibbli għall-ambjent u saħħa Grazzi. Issa, naraw xanna xtejdinna l-Kummissjoni. Monġu, President, Onorevoli Membri, jina Peter de Meyer minn DigiMove. Jina għat ħafna attent għad dak li smajt, eh, dak li għal il-rapporter u anki shadows, s suġġerimenti kolla li ħarġu. Jina ma naħsibx li nista li hemm bżonn nerġa' nsemmi il-dettalji nista' ngħidilkom li l-suġġerimenti u l-azzjonijiet li intom semmejtu l-Kummissjoni qed tipprepara l-proposti tagħha fuqhom dan l-aħħar adottajna komunikat fuq il-low carbon mobility u aħna qed nistennew bil-ħerqa eh, l-opinjoni tagħkom li tindbat il-Kumitat Tran u ovvjament aħna nistudjaw il-rapport ta' ħaritakom, aħna dejjem lesti inkomplu bid-dialogu eh, ma'kom fuq din l-sfida tant importanti. Grazzi, issa. Għal konklużjoni tan diskussjoni nisimaw nerġaw is-sur il rapporter Xtaqt biss ngħid li eh, nsemmilkom il-data tal-iskadenza ta' 11 ta' ottubru l-edha maħna tajjeb li smajna lil xulxin għanna għanijiet l-istess mill jider u naħseb li bl-impen li se nieħdu se naslu għal soluzzjonijiet li mhux biss ikunu utli imma jkunu wkoll tagħna kollha komuni, grazzi. Jina xtaq biss nerġa' infakkarkom kif qal ir-rapporter l-iskadenza tal-11 ta' Ottubru ta' nofsinhar il-vot fl-envi se jisir fit-8 ta' novembru mbagħad fil-Kumitat Tran fil-5 ta' Diċembru. U issa immorru għal punt li jmiss tal-aġenda tagħna għandna rapporter is-Sur Duncan u nistgħu nibdew naraw fi xaħna nibdlu ftit l-opinjoniet bejnietna, naqsmu bejnietna dwar l-emendi u koll li prezentaw il-kollegi dwar l-ITS u nibdow mal-ewwel billi nisimaw il-rapporter. Għana raw xandu xiejden Nasur Duncan. Grazzi. Very much, Mr. Grazzi ħafna, President. Jena kont kontent nisma l-kummenti li speċini Ehm, nkolli nitlaq min mħabba e demonstrazzjonijiet u allura minflok noqgħod tawwal niqafaw. Grazzi. Okay, and we can uh, start immediately. Mela, nistgħu nibdew mal-ewwel mela bil-shadow rapporters. Sur Bellet ma rajtux sissa, ma daħalx fis-sala. Imma nista' ngħaddi l-kelma Signora Dalli li għattiħu post Signora Gutenberg. Mirjam Ekjoġbog. Grazzi, President, u grazzi l-rapporter, Sur Duncan. Forsi se nitkellem jien minn flok u nieħu l-ħin tiegħu wkoll. Jiena ovvjament hawnhekk is-Sinjura Gutran ma setax tkun hawnhekk kienet noħdela apposta. U diskutejna dan il-fajl u fimt minn għandna il-negozjati bejn ir-rapporter il u l-grupp ta' Shadows fuq l-emendi diġà bdow u fuq nota pożittiva u għaddejjin b'mod kostruttiv u għalhekk nistiequ ningrazzjaw ir-rapporter ta' dan. U lekina s-senati għabbozz tal- E, eh, tana tagħna tal-SND għax għalina ir-riforma ta' fażi jerba tal-ITS eh, e, hija kruċali. l ftehim ta' Parigi joħroġ ċar li l-Ewropa għandha bżonn tmexxi biex ikonna soċjetà li tuża eh, livell baxx ta' karbonju u l TS edha fil-qalba ta' din il-ħidma u l-Ewropa issa ma tistax tiżbalja. Il-grupp tal-SND iridu li l-ITS issir eh, dak illi eh, kienet intiża li tkun ċifri sistema b'saħħitha, progressiva, baxxir tal-emissjonijiet, tkabbir li tagħti id-bassir, inċentiva l-intraprizi biex ikunu jistgħu jinvestu f'teknoloġiji u U tkun investiment ukoll fil-klima u fil-futur tagħna fl-aħħar mill-aħħar ma biex dan jiġri għandna bżonn ikollna xi ftit bidliet. L-ewwel ħaġa li bżonn nagħmlu li nnaqsu il-provista eċċessiva eh, tal-credits fuq is-sistema għax din xeklet għal żmien twil l-ITS u dajfet ħafna pezzijiet u l-effiċenza. Ir-riforma li din innegozjaw attwalment hija opportunità ta' deb għall-Ewropa biex timmassimazza il-potenzjal tal-ETS biex tkun tista tilħaq l-anijiet ta' medji u twal tal-Unjoni Ewropea għalhekk aħna bħal-essendi proponejna ma' emendi illi jistgħu jfissru naqis tal-emissjonijiet skont il-miri tal-Unjoni Ewropea tal-2050 joħroġ ċara li għandna bżonn inżidu il-linja reduction factor u innaqsu pass iktar maġġel il-babel din buzziqa eċċessiva fuq is-suq u nkunu nistaw u koll dawn l-allokazzjoni dawn il-kredits mhux allokati. L-SND tilqaw koll il-fatt li s sistema se tagħmel kap fuq l-allokazzjoni libera ETS hija bħala irkant pubbliku fejn l-atturu ibijaw u jixtru. Wallek ja sistema ta' min iniġess iħallas u l-allokazzjoni gratis hija biss eċċezzjoni temporanja għal din ir-regola għalhekk nappoġġaw li nżommu 57% eh, tal-irkant imma rridu dan is-sem jiżdied ukoll fil-futur. Apparti nasbu li huwa prinċipju naturali li tħul li jiġi mill-irkant ta' dawn il-kredits ikunu allokati biex jintużaw esklusivament għall iskopijiet ambjentali. Huwa importanti illi s-sistema tkun waħda ġusta, nixtiequ allokazzjoni, sistema ta' allokazzjoni iktar ġusta u eh, ċara skont eh, kemm inkunu eh, trasparenti lejn is-sistemi biex hekk inkunu nistgħu nagħtu għal min l-iktar għandu bżonn u għalhekk il-benchmarks il-parametri huma importanti ħafna biex l-inċentivi għall-innovazzjoni inżommu matul il-proċess kollu kemmu u tfisser l-aħjar performance. Nappoġġew iktar aġġornamenti frekwenti għal dawn il-livelli biex l-allokazzjoni ikunu iktar korretti u dinamiċi. Nemnu biex is-sistema tkun waħda iktar ġusta għandna bżonn naraw arranġament iktar ċentralizzat fuq livell komunitarju għal kompensi ta' spejjeż indiretti li għaddu bil-prezzi tal-elettriku u għalhekk fejn stati membri jgħaddu jagħtu appoġġ u oħrajn ma jagħtux appoġġ ma tfissirx indaqs li nkunu indaqs u kwistjoni hija fondamentali neqja solidarjetà li ħadd ma jitwarrab fit-tranzizzjoni lejn soċjetà li ma tużax ħafna karbonju huwa imperattiv li nevitaw li l-isforzi kollha tagħna kontra t-tibdil fil-klima ma jkollhomx konsekwenzi negattivi fuq is-soċjetà u lek qed nipproponu eh, fond ta' transizzjoni ġdid li jiġi użat biex kun appoġġ ta' miżuri soċjali f'dawn ir-reġuni dependenti fuq il-karbonju u l-innovazzjoni wkoll ħaġa importanti ħafna biex li TS tiffunzjona aħjar. Jispeċini forsi qed naġġel wisq, President qed jgħidha kellim biex ma tmunx daqshekk eh, blaġla u għalhekk biex hekk kif kifat li TS issir sistema aktar effiċjenti fil-futur u għalhekk qed nipproponu illi nsaħħu iktar il-fond ta' innovazzjoni. U importanti ħafna dan il-fond jappoġġa l-investimenti u l-innovazzjoni li jistgħu jappoġġaw mbagħad l-intrapriżi tal-Ewropa u t kabir sostenibbli. Permezz dawn il-miżuri, il-grupp tal-SND huwa konvint illi l-ITS eh, tista' ssir strument effiċenti li topera sew illi tgħin li l-Unjoni Ewropea eh, tbaxxa il-livell eh, ta' karbonju u tkun bħala strument tal-investiment għal futur. Grazzi ħafna, President. Thank you very much. And now Mr. Bellet. Thanks very much. Uh Grazie ħafna, President, u l-odwa tajba lil kulħadd xi ftit kummenti fuq il-kwistjonijiet ewlenin ta' dan il file tant importanti il-linja reduction factor. Aħna bħala PPE, ovvjament il-pożizzjoni tagħna hija ċara, nappoġġaw u nixtiequ nieħdu il-pożizzjoni ta' Kummissjoni ta' 2.2 fil-mija għax naħsbu illi hija offerta ambizzjuża li ġiet proposta mill-Kummissjoni li tagħmel parti tal-vaturi kollha ta' Pariġi u għandna bżonn ovvjament nirrispettaw l-obbligi internazzjonali tagħna u naraw l-isforzi tal-futur mill-imsieħba internazzjonali tagħna u għalhekk aħna nappoġġaw mela l-proposta tal-Kummissjoni issa fuq is-sem tal-irkant għal element pilastru fondamentali ta' din il proposta ta' reviżjoni il-grupp tal-PPE huwa favur sem tal-irkant mhux għas 57% imma ta' 52%. 52% u nafu illi ħafna partit interessatu ħafna nisa u nekni nissala jitkellmu fuq deċizjoni tal-Kunsil tal-2014 li aħna nirrispettaw u nfakkar li konklużjoni tal-Kunsil din jgħidu u nikwota illi sem tal-allokazzjonijiet ikunu ta' irkant ma jġux imnaqsa imma m'hemmx ċifra eżatta. U għalhekk ma nikkontestawx id-deċiżjoni tal kunsil tal-konklużjoni tanzi bil-kontra. Imma il-kalkulu tagħna huwa bażi tal-lokazzjonijiet gratis fil-bidu tat-tielet perjodu u għalhekk wasanna għal ċifra differenti ta' 52% ta' l-irkant illi ovvjament jħalli iktar flessibilità għall allokazzjonijiet liberi ħenkunu għas il-kristall ma ninsewx illi ma natux allokazzjonijiet gratis għall kulħadd intuhom sa level tal-10 fil-100 għal best performing installations, ġifiri dawk li tassow eh, huma e, eċċellenti u għalek bżonn li nkun hemm inċentiva biex innaqsu iktar l-emissjonijiet ta' CO2 fil-futur. Issa fuq l-ETS u r-rabtiet ma' non ITS u navigazzjoni u imma nasib hemm mhux ftehim però konsens illi eh, żewġ setturi tal-avjazzjoni u eh, tal bahir għandhom bżonn ikunu tnejn iktar f'konformità ma' satturi oħra tal-ITS. Issa, lokazzjonijiet u l-livelli differenti bil-astru ieħor tal-proposta permettuli nagħmel referenza għal l-analisti ta' suq bħal Thomson Reuters li huma tant rispettati minn kulħadd f'din is-sala, nassumi, qed jgħidu fuq il-proposta attwali ta' tiering ta' livelli differenti li ġie propost minn bosta gruppi li din il-proposta ta' fażi erba se kollha bħala riżultat kwota eh, profitti kbar għal ċerti setturi waqt dak tal-siment, pereżempju Sur Eckhart jasal iktar tard forsi. Iva, nifmu, nifmu. Imma balt sintu kos li tkellem iktar tard żgur mhux forsi, ma se nirrepeti dak li kont qed ngħid, Sur President. Uh, Thomson Reuters qegħdin jgħidu u dawn huma rispettati ħafna mill-grupp tal-ħodor ukoll qed jgħidu għal fażi numru 4 proposta bħal din ta' livelli differenti ta' tierings se jkollha bħala riżultat li kbir għal ċerti setturi waqt setturi ieħor eżempju tas simentu oħrajn jistgħu jkollhom spejjeż addizzjonali imħabba din il-kategorizzazzjoni tista' tkun taħsar la kompetitività tagħhom. Għalhekk hija ħaġa stramba ħafna il-istudji qed juru illi s-setturi importanti se jkunu eh, kolom dannu minħabba din proposta ta' tiering. Aħna wkoll l-ewwel oġbitna oġobna dan l-approċċ ma baġena lura għall approċċ ċirkolarju binarju tal kummissjoni u lek nittama illi għatem ċertu lok fejn nistgħu naslu għal kompromess. Issa fuq il-benchmarks il-parametri, eżis president, eżis kollegi, qegħdin proponu illi konna sistema ambizjuża biex terminaw qabel il-bidu tal-ewwel tal-perjodu kummerċjali li jmiss naraw trajettorja li tkun waħda tajba għal din il-fażi biex hekk inkunu nafu minn qabel is-setturi, il-partit interessati jkunu jafu li se jkollhom stabilità li jistgħu jipprevedu l-affarijiet u li hemm traġettorja li tkun waħda raġonevoli għal dan il-perjodu għabbażi ta' performance reali u mhux determinata biss tal-2030 fuq ċifri ta' produzzjoni tal-2008. Ħaġa assurda wara kollox din skontna. Issa, fuq il-valutazzjoni tal-kwalità, naħseb li hemm konsens ġenerali li nżommu ma' din il-valutazzjoni tal-kwalità u ndefinixxu l-kriterji ta' li hemm konsens imma nħoss is-suq il-gruppi kollha jagħtu appoġġ għal fatt li ma nneħħux eh, din il-valutazzjoni tal-kwalità. Issa fuq is-CFCF aħna nilqaw il-fatt li l proposta li ma neplekawx dan il-fattur ta' korrezzjoni għall performance tal-10% li eh, għawdi mill-appoġġ ta' ħafna eh, gruppi ta' dan il-prinċipju għalhekk aħna nappoġġaw tassew dan il-prinċipju. Inta għamilt referenza wkoll il-prinċipju ta' allokazzjoni dinamiku li aħna wkoll nappoġġaw. Bat hemm element importanti ieħor, aspett ieħor importanti President il-ispejjeż indiretti. Din hija għadma ibsa mhux faċli nsolvuha. Naħseb nistgħu ngħidu li hemm appoġġ hemm appoġġ l approċċ armonizzat sa ċertu livell mhux biss fil-grupp tagħna, imma wkoll bosta gruppi oħra f'dan il-Parlament ħaġa tajba ħafna, pożittiva ħafna, imma naħseb illi kumpens ħieħ eh, fuq livell Ewropew tkun ħaġa ambizzjuża ħafna mhux fattibbli jew diffiċli biex tkun fattibbli u għalhekk għandna bżonn naraw jekk l-Istati Membri jistgħux iżidu mal appoġġ mill- lat nazzjonali. Iġifieri ma' dan l-approċċ armonizzat u ċerta flessibilità fuq livell nazzjonali biex inkunu nistgħu naslu għal kompromess. Issa fuq eh, dawk l-emittenti iż-żar tajjeb li għanaw dan it-ħassib huwa ukoll e, maqsum mal-gruppi u nixtiequ ngħidu xi ħaġa wkoll mal fuq il-politika l-aħħar punt tiegħi President ġifir possibilitajiet ta' l-istati membri jista' ikun hemm eh, ftehim jidher illi hemm bżonn nikkonsidraw illi eh, l-impatt tal-ETS ta' din is-sistema kif ukoll ma' politiki oħra eh, l-enerġija effiċenti, l-enerġija li tiġġedded għandhom l-istess għan illi naqsu l-emissjonijiet Eh, u ovvjament għanna bżon niġbru dawn il-politiki nkunu nafu minn qabel qabel il-bidu tal-perjodu kif nistgħu nittrattaw l-impatt ta' dawn il-politiki u kif għandhom impatt fuq xulxin. Imma aħna favur illi nieħdu dan ir-dupjar fil-miżuri u nikkonsidrawhom ukoll, ovvjament. Dawn huma l-kummenti jew l-nintana fuq il-kwistjonijiet bażi ċandum saqsmu mal-proposta tal-ITS. Grazzi ħafna, President. Thank you very much. And now we give a possibility to Mr. Ekao. Grazzi ħafna. Issa naddu l-kelma l-istur Icao biex għatu il pozizjoni tiegħu. Grazzi ħafna, President. Nixtieq inniħu pass lura biex nkun biex nkun għat kollox u imorru lura għal Pariġi għas-sena li għaddiet fejn il-gruppi politiċi kollha kienu qed jilqgħu qed jaddottaw u jgħidu li kien hemm suċċess fejn il-partiti politiċi kollha qegħdin jiġġieldu biex jagħmlu pressjoni fuq biex ikun hemm ratifika għada għax dan huwa tant essenzjali għalina. Issa, in-nies raw fuq xiex ftemna f'Pariġi, jew kienet ħaġa tajba li konna mek fuq l-stage u mbagħad nibqgħu għaddejjin. U naħseb illi kemm is-sala hija vojta llum hija prova tek. Dan huwa wieħed mill-istrumenti iktar importanti għall politika ta' tibdil fil-klima fl-Unjoni Ewropea u l-Kumitat Envi qed imexxi Eġifiri dan huwa wieħed mill-files l-iktar importanti li għandna attwalment. U ħanaraw is-sala ma tantxaw MEPs u għaliex għax ħafna nies eh, iċedu eh, jirinunċaw għal dan l-istrument. Dan kliet jiġri hawnhekk illum u għalhekk wieħed mill-istrumenti iktar importanti li għandna bżonn biex inkunu nistgħu nagħmlu xi ħaġa wara Pariġi u Ek danu l-appoċ politiku, danu tħassib l-ikbar tħassib tagħna u għalhekk qabel ma nibdew nitlu fid-dettalji u nipprovaw naraw l-muma truffijiet ta' din is-sistema għandna bżonn nasbu għaliex m'hemmx parteċipazzjoni, għaliex qed ikonna problema bħal din. U għalhekk jiena ma stajtx ma nkunx ċiniku għal sur belet mentri u issa tifoka tant fuq Thomson Reuters issa forsi hemm bżonn li li jaqra l-istudji kollha fejn jgħid li s-sistema twali mhux qed jopera so u hemm bżonn ta' bidla radikali. M'hemmx proposta ta' bidla radikali dimna, qegħdin nitkellmu biss fuq xi ftit ta' carbon leakage law u lem e, dawk li dawk li jikonsmaw ftit. Thomson Reuters mhux jitkellem fuq dan, jitkellem fuq provista eċessiva ta' sistema sal-2020 ta' 2500 e, miljun bħala allokazzjonijiet. Dan huwa s-suġġett u qegħdin niddiskutu affarijiet ċkejknin onestament. U għalhekk se nispjega għaliex ukoll jiena inħoss għaliex għandu bżonn ninvesti fit titjib tas sistema għax jekk naraw il-proposta attwali li għandna dimna, jekk ma nagħmlu xejn fuq l-ETS jekk inħallu s-sistema kif inhi, ir reglu fuq il-carbon leakage jifqu sal-2020. L-esenzjonijiet kollha l-artiklu 10 ċer kollox jieqaf fl-2020 għalija ma tantx importa hemm ħafna nies qed isivru nervużi jekk ir-regru tal-couple leakage jiefqu, jiena le, u għalhekk l-uniku titjib tal-Komissjoni apparti minn affarijiet amministrativi u regoli huma qed iżidu l-linja reduction factor għal 2.2 u jekk naraw xi jfisser biex wieħed ikollu allokazzjonijiet huwa xi 400 miljun sal-2030 u għalhekk il-Kummissjoni fil-proposta tagħha qed tirbaħ 400 miljun bħala allokazzjonijiet u nixtieq imur lura għas surplus fis-sistema eh, u tkellimna fuq 2500 miljun. Iġifieri b'dil-linja bidin din-linja reduction factor li konna biss 400 miljun mal-Komissjoni qed trid toħroġ l-2500 miljon mill-SR u 50 miljon oħra fl-allokazzjoni l-kansi biex id fuq l-entrance reserve li tfisser 400 miljon u għalhekk l-400 miljun il negwadanjaw hija il-commission li għandna mill-fażi 3 tal-fażi 4 l mu l-gwadan ambientali ta' dan l-istrument xejn xejn affattu. U għalhekk għalija nistgħu nivvotaw kontra kollox wara kollox u forsi laqas naslu għal ftehim. U ma importanix għax memx gwadan ambientali U dan għanna qoddimna meta niddiskutu is-segwitu għal Pariġi u najdu li tant huwa strument importanti li qiegħed għal 5 euro għal klorata tal-karbonju u forsi najdu 2.4 meta jkun hemm mezzi tax-xandir l forsi ġinna wis u mbagħad jerġa' jaqa' din hija biss spekulazzjoni li qed iżżomm il-prezz għaddej dinja ħaġa, l-unika ħaġa li qed taħdem issa hija spekulazzjoni għandna strument li mhux qed jopera sew kwa dan ambjentali, dan għandna bżonn niddiskutuh wara Pariġi. Jekk dan huwa l-każ, mela forsi bħal gwe mhux qed nara x xadow ta' l-alde, għaliex se nagħmlu da kollu. U għalhekk dan huwa s-suġġett li għandna qudiemna illum għandna bżonn niddiskutu iktar fid-dettall fuq dak li se nagħmlu biex nindirizzaw iva dak li għandna bżonn nagħmlu. U għalhekk pereżempju għandna bżonn naraw kif se nindirizzaw is-sistema u e, ikun hemm skarsità u naraw xi se jiġri bil serplas tal-lokazzjonijiet u mbagħad niddiskutu fuq il-carbon leakage. Iva nistgħu nagħmlu hekk imma qabel għandna bżonn sistema li topera sew. U iċ-Ċina tafux is-sena diħla se tibda il-proġett pilota tagħha fuq l-ITS u mill-20 se jibdew jikkummerċjaw jinnegozjaw u għalhekk jekk se nifokaw biss fuq ir-reglu ta' carbon leakage, forsi għandna bżonn naraw se tagħmel fija tad-dinja sa fejn naf jien bdejna nitkellmu fuq il-carbon leakage jekk azzjoni internazzjonali mi qed tagħmel xejn imma il-dinja qed tiċċaqlaq u qed taġġel u aħna niddiskutu xi ħaġa tal-bira u jiena ovvjament minn sodisfat xejn. Grazzi. Thank you very much and now Miss Evi. Grazzi ħafna se ngħaddi l-kelma lil kollega li jmiss. Grazzi Sur President, jiena naqbel ma dak li għal il-kollega Eichhout. Jiena naqbel ma xogħol li sar fuq dan il-fajl. L-idea kienet illi nippruvaw nitkellmu fuq in-naqasijiet illi issa nafu li huma. Eh, nuqqasijiet ta' din il-politika essenzjali għall-Unjoni Ewropea. Politika li sfortunatament mhux qed tikseb l-ebda riżultat konkret għaliex nafu li tnaqqis tal-emissjonijiet li rajna huma dovuti għal fatt li kien hemm xi frankar ta' enerġija fil-produzzjoni iktar milli eh, dovuti għal investiment illi sar biex tassew nużaw eh, l-enerġija b'mod iktar ekoloġiku. Il-rida li inħarsu b'nadi oħra anka irrida illi nħarsu li lin minn dan il-Parlament Ewropew eh, hija importanti tassew hemm bżonn illi aħna nħarsu lilin minn dan il-Parlament Ewropew. Ma nistawx nadottaw, nabbandunaw din il-politika, però forsi wasal il-waqt illi nadottaw strateġija fuq medda twila ta' żmien. Per eżempju, nħarsu lej ir-riċerka li qed issir fil-qasam tali nippruvaw naraw xinu ma l-figuri relatati ma l-użu ta' enerġija li tuża l-karbonju u nippruvaw insibu soluzzjoni f'dan rigward għal eh, problemi klimatiċi li jeżistu. Mela nerġa' ndur issa għal dan il-fajli li għandna qudiemna. Nixtiequ natu l-opinjoni tagħna rigward il-kompromess diversi kompromessi illi qed nitrattaw hawnhekk. Għalina il-prezz għali ta' CO2 hija l-unika soluzzjoni biex nippruvaw għalmenu ikun hemm xi eh, nippruvaw nsibu mod ta' kif l-istati membri jagħmlu liħ u li jkun navu tal-tnaqqis ta' dawn l-emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju. Għalhekk aħna nħossu illi għana naqsu kemm jista' jkun il-kwoti eh, minimi Issa, il-percentaċ ta' 2.2 fil-mija huwa bass wis, iżda anka percentaċ ta' 2.4 fil-mija huwa baxx għalina. Eh, nkunu qed namlu progress żgħir wis u diġa ipoġġina zvantaġġ fin-negozjati mal-Kunsill. Fl-opinjoni tagħna dan il-persentaġġ irid jola il-proposta illi nollu il-limitu massimu għal 50.000 tunnellata għal produtturi żgħar hija wkoll xi ħaġa li aħna ma naqblux magħha għaliex per se tippermetti illi il-kumpaniji żgħar lanqas ikollhom ipoġġu fis-seħħ miżuri ta' kumpens. Aħna mħasbin ħafna u koll mill-appoċ għal CCS. Aħna nħossu illi dan jista' jkun bistaġit għal kumpaniji illi produċu iż-żejt, partikolarment dawk illi um, ehm, tellaw iż-żejt fil-Brent. Aħna nħossu illi dawn il um, dan, dan iż-żejt eventwalment ikun irtierġa jiġi konvertit fuq l-art u dan iġib miegħu anka riskju ta' inċidenti. U dawn ir-riskju ta' inċidenti ser inkunu qed imbatuhom aħna fil-ġejjieni e, għaliex ikollna nagħmlu tajjeb għal ħażna ta' dan it-tip ta' żejt. Għalhekk aħna kritiċi ħafna għal kompromessi li qed naslu għalihom u aħna nħossu illi Eh, bħalma qed iktar kmini hemm bżonn li fuq din il-politika tal-ħarsin klimatiku rridu nagħmlu l-almu tagħna biex nbidlu l-affarijiet. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Lise. Grazzi, Sur President, jiena nixtieq nirringrazzja lil kull min qed jaħdem fuq dan il-fajl. Jiena naħseb li l-kolka maħna rridu nirrealizzaw illi il-proposta li għandna qudiemna titratta aspetti differenti. Hemm ukoll aspett importanti ħafna eh, fl-opinjoni tal-PPE eh, il qed tħassibna. Hemm ċerta industri minħabba li għandhom ċerta possibilitajiet teknoloġiċi illi inaqsu il-CO2 U għalhekk huwa possibbli li dawn l-industriji jiċċaqal u jikolokaw postijiet oħra rajna żviluppi ta' dan it-tip fiċ-Ċina. Eh, il ta' Pariġi kien wieħed pożittiv ħafna, però meta wieħed jiġi għall-inċentivi eh, per se huwa diffiċli ħafna illi issib inċentivi tajbin minħabba tip ta' kompetituri li qed jikompetu magħna. Fih dan il-PPE inħossu li hemm bżonn ta' iktar free allowances għal ċerta industri bħal dik tal-azzar, bħal dik tas-siment, bħal dawk tal-fertilizzant, etc. Għaliex dawn is-setturi tal-industrija fil-ġejjin iser jaffaċċaw problemi minħabba din it-tip ta' politika. Jekk aħna nippruvaw niffaċilitaw l-affarijiet jiġifieri mhux illi l-aqwa 10 tal-kumpaniji biss jirċivu dawn allowances, allura e, ikun aħjar, aħna nixtiequ aktar free allowances u nixtiequ tnaqqis tal-irkant. Ikolli nammetti li jena kuntent u sodisfatt ħafna minn dak li smajt minn ċerta stati membri, inkluż l-istat membru li rana fliktar li illi sfortunatament għadu ma adottax eh, pozizjoni aħħarija. Pero nittama illi fil-ġranet li ġejn il-Ġermanja tiddeċidi fu eh, pozizjoni aħħarija. Fil-fat għanna morru għal perċentwal ta' wieħed jew wieħed punt ħamsa fil-mija. Bħala PPE aħna iktar qed immorru għal pożizzjoni ta' zida ta' 5%. Għana qed nimxu f'din id-direzzjoni pero nasib li hemm iktar lok għal titjib. Jena smajt dak li kellu xijajt il-kollega aktar kmini illi irridu niksbu l-20% sa sena 2020 din il-possibilità ta' allowances minn pajjiżi terzi mhux ħatibqa tibqa' teżisti, allura l-mekkaniżmu ser isir aktar strett dinja xi ħaġa li naqblu magħha, però rridu nqisu illi f'Monreal il ser isiru negozjati da dan u rridu niżguraw illi dan it-tip ta' mekkaniżmu eh, ma jiġix eliminat. Sa' sena 2020 tnaqis ta' 20 fil-mija u tnaqis ieħor ta' 20% minar li CDM. U jiena smajtu koll li mhux biss l-NGOs, iżda anka l-produtturi tal-enerġija, jiġifieri dawk li jibnu l-impjanti tal-enerġija, jixtiequ jinvestu fi pjanijiet, fi impjanti ta' produzzjoni ta' enerġija b'karbonju baxx. Naħseb li dan huwa settur illi fih nistaw insibu kompromess. Jiġifieri nkunu iktar ambizzjużi imma nkunu iktar ambizzjużi biss jekk ikunu nafu li ċerta industri li bbażaw ħafna l-ħidma tagħhom fuq l-enerġija għandhom pjanijiet alternattivi. Jiġifieri nifmu li s-suq huwa maqsum fit-tnejn u l-opinjonijiet ukoll huma maqsuma fit-tnejn. Dan irridu nżommu f'moħħna. Rikward emenda 193 u dawk li jam referenza għal trasport blajru jina nixtieq illi tappoġġawhom. Il-kollega tana li hija membru tal-Kumitat Tran qed tappoġġa dawn l-emendi. Irridu naraw ukoll id-deċiżjonijiet tal-ġimgħa diħla ta' Monreal, però naħseb li hemm bżonn li nagħmlu xi ħaġa rigward l-azzjoni tagħna fih dan l-Unjoni Ewropea tnaqqis ta' 43% tal-industrija tal-azzar toħloq problemi eh, ser toħroq ilhom problemi serji u tnaqqis ta' 5% għal ehm, l-industrija tal-avjazzjoni naħseb huma ftit twisq. Hemm bżonn li jkunu aktar ambizzjużi. M'hemmx għalfejn ikun daqshekk ambizzjużi f'setturi oħra fir-rigward tal-ITS tal-ITC, iżda fil tal-ITS, skużawni, iżda fil-rigward tal-avjazzjoni IVA. Hemm ukoll operaturi li jużaw l-elettriku li għandhom auctioning ta' 100% u hemm ukoll percentaġġ ta' 43%. Mbagħad hemm emenda 274 li wkoll trattajna fiha dan l-aspett rridu naraw jekk nistawx, jew kif nistaw natu aktar appoċ lil-settur tal-ferrovija. Per eżempju, biex tivjaġġa minn Frankfurt għal um, Brussell, tista' dejjem tivjaġġa, iżda meta tmur fuq il-ferrovija, mhux dejjem um, aġevolazzjonijiet. Qed nitkellmu hawnhekk rigward 100% tal-ITS taqis ta' 43% auctioning rikant ta' 100%. Hemm bżonn li nagħmlu xi ħaġa dwar dar, hemm bżonn li s-sistema ssir daqsxejn iktar ġusta. Mbagħad l-aħħar punt flimkien Sur President, mm, naf illi li meta t-nitkelmu fuq il-font eh, ta' għajnuna dan irridu ntux spin, irridu ntuħ spinta. Hemm bżonn tal-bini ta' infrastruttura aħjar, hemm bżonn tal-bini ta' impjanti ġodda eh, eh, fil europa ehm, fil-Ewropa tal-Vant u kol rigward artiklu 10 ċe, hemmhekk irridu nużaw aħjar dan l-artiklu rridu nqisu wkoll il-kwistjoni tal-impjanti enerġetiċi li jinsabu fil-proposta oriġinali tal-Kommissjoni inħossu li biex nitrattaw dawn il-problemi fil-Europa ċentrali u fl-Europa tal-Vant hemm bżonn illi nżidu il-fondi, fondi strutturali. L-infrastruttura ma rridux um, inkunu qed nifinanzjawha kompletament, per sempliċement li jkun hemm ftit fondi biex um, namlu tajjeb għall-investiment. Grazzi sarad il-kelma li sinjura Wisniewska. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi eżis kollegi. Mela, eh, fil-bidu forsi nista' nibda b'xi kummenti ta' natura ġenerali. Il-numru ta' kummenti li u l rapport ta' Sir Duncan rigward is-sistema ETS saru għaliex aħna nħossu li dak li qed jipproponi Sir Duncan qed hija sistema li toħloq iktar problemi milli jeżistu. Aħna sprimejna wkoll ċerta dubi għanna nistaw niksbu l-istess anijiet b'modi differenti, b'modi li huma ta' inqas pis fiskali u amministrativ ieħor. Bħal donna qed imorru għal metodi l-iktar ikkomplikati hawnhekk nħossu li hemm nuqqas ta' ċertezza f'dawk is-setturi koperti mill-ITS u mhix setturi ekonomiċi u anke dawk individwali, pereżempju kumpaniji li jużaw ammont kbir ta' enerġija. Jidher li l-maġġoranza tagħna E, eh, mux qed jaraw din il-problema bħala problema, problema mm, sostanzjali bizzejet ħatma għandu stampa ċara, idea ċara dwar kif insolvu l-problemi relatati ma' da' suġġett. Nafu li hemm xi soluzzjonijiet li jistgħu jiġu proposti, però dak li għandna bħalissa qudiemna huwa xi ħaġa li qed iżid aktar il-kaos għal kumpaniji li huma involuti fil-mekkaniżmu fil e ETS. Hemm ukoll spinta jew l-idea illi nersqu iktar lejn l-idea tal-auctioning, tal-irkant u anka tal-allowances. Ovvjament, hemm metodi differenti kif wieħed jitratta din il-problema. Nistgħu nappoġġaw l-ristrutturar tal-prezzijiet u namlu rabta mal possibilità ta' tkabbir ekonomiku, pero dan kollu huwa inċert ħafna u tminna jistaw ħossu li għanna bżon nipromovu s-setturi li huma l-aktar importanti għalijina, għaliex jinsabu fir-reġuni fejn ngħixu aħna fil-kostituenzi tagħna. Nifmu fl-istess waqt però li dan jista' jwassal għal ċerta nuqqasijiet. Aħna nixtiequ soluzzjoni aktar bilanċata, aktar sostenibli. Hemm bżonn li nqisu il-ċerta il carbon leakages ukoll, hemm ukoll proposta tal-ħodor dwar dan jekk aħna nkomplu naħdmu fuq il-proposta tagħhom, eh, naħseb illi ser ikun hemm wisq inċertezza għas-setturi protetti li jipprovdu il-tisħin. Għalhekk l-idea hija illi l-emissjonijiet tas CO2 jaqgħu barra mill-kategorija tal-ITS għaliex ma tajjeb ma jistax ma l-ħażin ma jistax iħel it-tajjeb ukoll. PPE jixtiequ jeskludu l-10% tal-istudenti it-tajbin net biex ngħidu hekk. Aħna għandna dan il-cross sector corrective factor CSCF jekk inti tħalli barra dawn l-10% jekk huma jiksbux biżejjed allowances allura ser ikun diffiċli ħafna għalihom illi komplu jaħdmu barra minnek dawn ser ibatu id-doppju l-ewwel ma jiksbux l-allowances għaliex kollox jiddependi fuq il-livell ta' emissjonijiet. Iżda fl-istess waqt ser ikunu esklużi minn kull kamp ta' applikazzjoni ieħor. Naħseb li dan jista' jkun ta' tedida għal mexxejja tas-settur u dan ser ikollu effett negattiv fuq l-innovazzjoni. Ma ninsewx li l-innovazzjoni hija waħda mill mir prinċipali tal-innovazzjoni tal its Illum rajna wkoll il-kwistjoni ta' l-installazzjonijiet l-installazzjonijiet, ċerta tip ta' installazzjonijiet li ma għawx fil-kategorija tal-5%. Walek jina fl-emendi tijaj għet nissuġġerixi li nipruvaw n-wessaw il-bazi biex nitkelmu fuq il-25% tal-installazzjonijiet l-aktar effettivi ta' kollox jiddependi wkoll mill-aċċess għal data disponibbli biex bekk ikun hemm kundizzjoni ġusti u l-istess għal kulħadd. Jien qed nipprova nindirizza propri dawn il-kwistjonijiet. Ovvjament, nifmu li hemm bżonn li nqisu dak li ġie propost fil-Kunsill fl-2014 u jiena nissuġġerixxi li nqisu l-emissjonijiet ta' li joħorġu minn ċerta proċessi li huwa diffiċli ħafna li wieħed inaqqashom. Hemm ukoll ir-rwol tal-foresti xi ħaġa li trattajna wkoll u tinsab fil ftejm ta' Pariġi. Mbagħad hemm ukoll il-fond ta' ta' modernizzazzjoni dan ukoll irridu Mm, nqisu fih ċerta il-pajjiżi l-aktar foqra. Il-font ta' modernizzazzjoni huwa importanti, jridu nibqgħu inqisuh u rridu nibqgħu nikkunsidraw ukoll il-pajjiżi li benefikaw minnu. Jekk imbagħad inqisu l-armonizzazzjoni tal-spejjeż indiretti, jridu noqogħdu attenti illi ma nolqtux is-settur ta' enerġija f'xi pajjiżi partikolarment dawk il-pajjiżi li ħajkun diffiċli għalihom li jilħu il-miri ambjentali fis-settur tal-enerġija. Hemm l-aspett ukoll tal-faqar illi ma rridux ninsew u rridu nkunu aktar sensittivi rigward dan l-aspett. Grazzi. Thank you very much. And... Grazzi ħafna. Issa ngħaddi l-kelma lis sinjura Ries. Grazzi ħafna, Sur President, Joseph Arja kellu jitlaq u għalek um, minħabba l importanti li huwa kellu f'Mader huwa għaddili il-kommenti u jina daw il-kommenti ser naqraħom forma ta' bullet points. Mela, il shipping lejn u barra mill-Ewropa huwa eh, l-unika settur li mhux qed jikkontribwixxi għal sabiex nilħu il-miri klimatiċi. livelli rridu jonqsu meta mqabbla mal livell ta' disajnijiet hemm tliet 16.7% ta' trasport li ġej mill tal emissjonijiet mit-trasport kien hemm ukoll il jekk dan is-settur jibqa' mhux regolat ikun hemm żieda ta' 17% minn dan il-settur dan ma jmurx jitfit mal-miri tal-2030 u lanqas musir nixilla nikdbu uh, u nirrispettaw il il-ftejm um, ta' Pariġi għalhekk għandu bżonn ikun hemm il-font għal trasport marittimu u tal-avjazzjoni. Jekk joġbok tkellem iktar bil-mod. Grazzi. Mela, din l-emenda hija ibbażata fuq is-sistema ta' monitoraġġ tal-Unjoni Ewropea ta' tbaħir biex innaqsu kemm jista' jkun il-spejjeż amministrativi l-awtoritajiet eh, portwali u tadbaħħir. Kiku din taħdem hekk. Is-sidien tal-bastimenti li jaslu jew jitilqu mill-portijiet tal-Unjoni Ewropea iridu jħallsu jixtru l-allowances ETS biex jagħmlu tajjeb għal emissjonijiet ta' CO2 tagħhom jew inkella jpoġġu l-istess ammont fil-font li eventwalment jippermettilhom li jagħmlu tajjeb għall allowances eh, bħala parti mill-kontribut tagħhom. Barra minn hekk Eh, nkunu nistaw nerġaw ninvestu 20% ta' dħul biex pek l-industrija ta' dbaħir jissir aktar u l-industrija marittima jissir iktar eh, effettiva. Din tqis ukoll l-eżerċizzju ta' refitting dan jista' jwassal kollu għal biljun euro fil-bidunet. Grazzi. Thank you very much, and now Miss. Eh, Signora Gardini. Grazzi, Jiena nixtieq nitkellem dwar dakka li għalija hija l priorita iġifiri dawk l-indirect costs. Għanna bżon neħelsu mid-distorzjonijiet ta' sistema tal-ITS għax dan iġib ħafna dumping intern. Meta nafu li l-kumpens ta' dan l-ispejjeż indiretti isira bażi volontarja imma ma tantx hemm stati li u wkoll jamblu tajjeb għal dawn il-flus. Jekk l-istati ma e, ma jekk inneħħu il-possibilità li dawn ikunu volontarji, nispiċċaw bil-state aid. Jiena ma nifhimx għaliex qed nirreżistu nafu li xi stati membri ikomplu ma, jaqblux aħna ma ridux li eh, inneħħu nikkanċellaw sistemi tal-kumpens tal niġrudu biss nbidlu għandhom l aktar effettivi. Irridu ukoll li ma narawx li kunem iktar differenzi bejn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea tajjeb li eh, naraw li ma nħolqux divergenzi kbar tal-istess kumpaniji li jkunu f'pajjiżi differenti. Meta nitkellmu fuq il-fażi ta' bejn l 2020 u 30 qed nitkellmu fuq spejjeż ta' l-ispejjeż ikunu ta' bejn 25 u 40 euro U nafu li dawk il-kumpanniji li ma jistawx jibbenefikaw minn kumpens nazzjonali dawn verament jikun qed jiffaċċja ħafna problemi. Fil-parlament nafu li hemm ħafna deputati li apprezzaw dan kallu kien hemm iktar minn sebgħin emenda u mill-envi imma jiena kieku nitlob il-parlament nitlob il-kollegi sabiex joqogħdu ħafna attenti kif se tiżvolġi kif se jiżvolġi dan is-suġġett. Veru li hemm ir-rapporters li qed jaħdmu fuq is-suġġett imma jina nemmen li fuq dan is-suġġett irridu kemm jista' jkunu kunu ambizzjużi. Kien hemm ħafna proposti, kienu wkoll differenti ħafna dak li qed ngħidu aħna bħala delegazzjoni tal-Italja jidir li li huma proposti konkreti, ġifiri li noħolqu sistema ta' kumpens li tkun bbażata minn ammont li jrid jiġi stabilit li joħroġ mill-kwoti ta' l-fażi bejn 2021 u 30. Ġifiri nitkellmu fuq ċertu ammont iktar oli jew bħala ceiling naħseb li tajjeb li anki jekk ma nistax nitlu f'ċertu dettal għax dan ikun sta l-kommissjani li tidħol f'ċertu dettal tal-implementazzjoni tad-dettal, imma naħseb tajjeb li aħna noħolqu l-bażi għal sistema li tkun li tippermetti li l-Istati membri jużaw sistema organizzata li ma jkunx hemm diskriminazzjoni ta' min jagħti kumpens u pajjiżi li ma jagħtux Jiena ma nistax nimmaġina kif jista ikonna mekanizmu effiċjenti f'dan kollu meta wieħed iqis it-tibdil li rridu nagħmlu u anki ċ-ċertifikat li jħolqu spejjeż ġodda, dan se joħloq iktar diverġenti u diskrepanza. Fl-emenda tagħna aħna m'għedniex kemm iridu jkunu dawn il-kwoti, imma qed nitkellmu fuq 3% jien naħseb dan ma jkunx biżejjed. Ġifri għanħallu il-Kummissjoni tiddeċidi fuq dan iċ-ċifri ta' natura teknika jiddeċidu umma ta' kemm irid ikun l-ammont biex il-sistema urbanizzat fl-Ewropa nilħuq. Dan huwa suġġett prioritarju jiena wkoll komitam il-fatt li din hija t-tieni priorità tiegħi irid ikun hemm iktar attenzjoni dwar il-livelli ta' kwoti li ikunu minar ħlas li jistaw jingħataw lill-industrija sabiex dawn eh, l ajnuniet ma jmorrux għall-industri li ma jkunux edin jirrispettaw il-normi, dawk li jkunu edin jimxu skont ir-regoli biex u kol ma jniċsux. L-iktar li jkunu sejrin tajjeb skont ir-regoli tajjeb li ġifiri fil-dinja tal-globalizzata hemm bżonn naġixxu ta' malaj. Ma ninsowx li qed nitkellmu fuq postijiet tax-xogħol, ġifri familji jkunu jistgħu jgħixu żgħażagħ li jsibu post tax-xogħol u ma nistgħux naħsbu biss nilimitaw ruħna għal fatt li hemm xi ħadd li qed jaħdem fl-industrija li hemm ikun faniji li jaħdmu. Dawn wara kollox joffru postijiet tax-xogħol biex iġibu lejxin tan-nies. irridu noqdu attenti li ma noħolqux iktar problemi. Il-kwoti u anki dawn il ispejjeż indiretti. Dawn kienu żewġ punti tiegħi, grazzi. Grazzi. Is-sur Balzu issa. Elnök úr, köszönöm a szót. Az Euró... President. Et nitkellmu dwar is-sistema tal-ITS fl-Unjoni Ewropea u hemm żewġ pożizzjonijiet estremi fuq dan is-suġġett. Ma tantx nitkellmu b'mod apert fuq l-ewwel punt għax dan iwalliħen tal-industrija l-ITS jitqis bħala ostakolu anki mill-parteċipazzjoni fis-suq dinji l-opinjoni l-oħra toħroġ mill-ħodor eh, radikali dawk impenjati dak li jridu mill-sistema tal-ITS. ċridu daw mill-ITS? Iridu li ikun hemm phasing out ta' kun ma juża il-fossil fuels. Għax li tiesse iġġiel il-pajjiżi differenti sabiex jimbidlu. ibidlu il-sistemi li jużaw bħalissa biex imorru għal sistemi li rispettaw iktar l-ambjent. Is-sistema tal-ITS tiggarantixxi li l-Unjoni Ewropea tkun konformi ma' impenji internazzjonali għal dak li huwa l-emissjoni ta' carbon dioxide. Din hija garanzija awtomatika li toħroġ minn ITS. Jiena naf li l-Ewropa hija iktar ambizzjuża aħna għal-2030 qed ninħarsu lejn tnaqqis ta' 40 fil-mija. Imma mhux irridu nitkellmu fuq kif nistgħu naslu għal 60%. Dan nistgħu nilħob b'dan il-mod. Jekk għandek pereżempju kumpanija tal-azzar fl-Ungerija li tħaddem 10.000 persuna din il-kumpanija mhux moderna anki jekk qed tipprova li tnaqqas l emissjoni permezz tal-immodernizzar. Imma dawk li l-kumpanniji li jkunu qed jaħdmu eh, l-aħjar li jirċievu s-sussidji. L-alternattiva hija li tala il-kumpanija jekk ma tkunx qed tirrispetta ir-regoli mish l-istess ħaġa pal meta wieħed ikollu karozza antika u jixtri waħda biex tkun iktar environment friendly, mhix l-istess ħaġa meta nqablu l-eluq ta' xi kumpanija li tant tgħaddem nies. Fl-Ungerija ma nistawx nużaw l-enerġija tax-xemx u tar-riħ biss, mhux possibbli li nagħmlu dan. Il-gvernijiet tal-daqstant iridu jgħinu iridu u kol jaraw iħarsu tal-familji tal-popolazzjoni tan-nies. Dwar l-anijiet ambizjużi kifet l-enerġija għalina tiġi mill-Ukranja għandek il-kumpanija għadha fl-Ungerija l-emissjonijiet se jonqsu imma ikonna nixtru l-elettriku mill-Ukranja. U dan joħloq l-emissjonijiet fl-Ukranja kif se naqsu l-emissjonijiet kullimkien li dan irridu nħarsu. Irridu nafu li l-Unjoni Ewropea hija responsabbli għal 12 għal 10% tal-emissjonijiet. Nafu li ċerti minnhom ukoll jiġu trasferiti lej, per eżempju, l-Ukranja jew il-Ċina. Kif se nipproteġu il-postijiet tax-xogħol? Kif se niffukaw fuq il-carbon leakage? aħna l-qas bi sekir nexina naqsu l-emissjoni tal-carbon dioxide fuq livell dinji. għalek jekk verament rridu verament naqsu l-emissjoni tal-carbon dioxide u għanna lan tal-40% tnaqis mela dawn l-affarijiet kollha li semmejt irdu nsommu u d-majnejna. I have no other request coming. Mill-lider ma' uħat iktar li jixtieq jesprimi ruħu, anzi. Fil-qosor ħafna nixtieq nenfasizza dak li qalt is-Sinjura Gardini u eh, se jkun hemm intervent ukoll fil-agrikoltura. Mela, ninsistu fuq il-kumpens, il-kumpens għall-ispejjeż u nixtieq ngħid illi ovvjament il politika se toħroġ b'ħafna problemi għall-intrapriża għandna bżonn nikkonsidraw dan l-aspett u għalhekk għandna bżonn ukoll inkunu kawti ħafna bil-lokazzjonijiet gratis kif ukoll fuq it-tnaqqis għax aħna naħsbu illi hemm bżonn ikun 2.2 fil-mija u mhux iktar ma noqogħdux nitilfu iż-żmien, imma ovvjament bħala shadow rapporter forsi mbagħad naraw. Grazzi. Very much uh, and now Grazzi. Ħafna jena naraw x'għandax tidinna l-Kummissjoni. Kummissjoni, Iva, grazzi ħafna. Smajna ħafna punti, ma nafx jekk jirnexilix nirribatti għal punti kollha. mill-Kummissjoni se tirreaġixxi l-emendi. Imma, mod ġenerali għan itkellem fuq tlet punti, anki fil-kuntest ta' dibattitu tal-lum. L-ewwel net, kif se nimxu l-qudiem aħna, kif se u bilanċ biex ġifiri naslu għall-anijiet, għall-target tagħna u ma jkunniex carbon leakage. Sissa il-Kummissjoni u koll kienet għar ambizjonijiet gbar u nexinna nraznu l-carbon leakage il-Kumitat ta' Riċerka tagħna dejjem għaddej bix-xogħol tiegħu. Jiena naħseb li għandna nkunu gburin li rnexxielna e, jekk inkunu ikonniex suċċess fil-futur se jkollu dejjem se jkun hemm konsekwenzi intom semmejtuhom kollha il-konsekwenzi. Ovvjament il-cross sectoral collection factor, il-spejjeż indiretti, l-innovazzjoni kollha kemmi verament kif l-industri aħna tana senejnuhom biex jużaw teknoloġiji ġodda u dejjem ġifiri il-problema tal-carbon leakage. Dawn mill-fond tal-innovazzjoni tal-Kummissjoni u tajjeb li nsemmuh. Permettu li nsemmi ħaġa dwak li x-shadow tal-IPP semma dwar l-aġġornament tal-benchmarks kif eh, proponiet il-Kummissjoni li dawnu bazati biss fuq id-data tal-2008. Nixtieq ngħidilkom li l-metodu tal-Kummissjoni eh, hija li aħna id-data nużaw id-data li għandna imma id-data l-ġdida li għad tiġi miġbura Ovvjament dan hemm sforz amministrattiv kbir. Aħna id-dejta l-antika nużawa għax meta eh, nirrikorru għat-ċina jew pajjiżi oħra il-52 benchmarks li kellna ta' minn qabel anki dwar l-emissjonijiet tal-gassijiet eh, tal-effett serra jod l-dejta tot. Aħna u kol għanna approċ u kol ta' kif inkunu nistaw namlu projections u nejdu forsi x'jista' jiġri, għalhekk irridu nibnu fuq id-data li għandna. Punt ieħor huwa ta' kif nejnu il-pajjiżi membri tal-Vant biex l-industrija tagħhom tkun iktar tkun tista' tiġi modernizzata. Fil-ftehim tal-2014 tal-miri tal tnaqis tal-emissjonijiet il-mexxejja tagħna ma rridux jifavorixxu ċertu parti tal-Ewropa dan huwa riżultat ta' l-analiżi kollha tagħna anki l-impact assessment tal-Kummissjoni li dawn il-pajjiżi verament għandhom problemi ta' investiment għalek aħna lina kien importantissimu li l-mexxejja tagħna jifmu dan biex dan kollu jidaħlu ukoll fil-fażi leġislattivi aħna bħala istituzzjonijiet Ewropej dejjem għandna din l-isfida biex noħorġu strumenti għal-futur. U naraw kif il-fond tal-immodernizzar verament ikun jintuża għal beneficju tal-dawk l-industri li qegħdin fil-pajjiżi li ma għandhom tħula. dawn il-mekanizmi ma ninsawx jiġu stabiliti eh, għabbażi ad hoc u jużaw ukoll investimenti privati. Il-mod ta' kif jiġu żviluppati, kif qed nipprevedu aħna, ikun hemm iktar eh, leverage, ikun hemm ukoll l-investituri privati, dejjem għal benefiċċji għal dawk l-istati membri bitħul imnaqqas. Punt ieħor huwa minn dak li smajna x-shadow rapporter tal-grupp tal-ħodor. Verament, hemm dibattitu l kollu għaddej ħana dejjem in-segwuħ, ovvjament kull stakeholder għandu interess tiegħu l u huma diverġenti, inti mikwotajt naħa waħda, anki fil-riċerka nsibu divergenzi, Aħna insegu fil-Kommissjoni il-fat li l-mexxej Ewropej saħu fuq il-fat li mhux biss għandna bżonn, imma għandna bżonn suq tal-karbon li jaħdem sow sabiex naslu għal mira ta' tnaqis 40% u f'dan l-sfond il-Kummissjoni l-aħħar Kunsil tal-Ambjent, Kommissjoni qalet li aħna ħankomplu bir-riflessjoni tagħna biex aħna li ties nkomplu nsaħħu għal dekarbonizzazzjoni li nsibu fil-settur tal-enerġija. Aħna se nkomplu insegwu id-diskussjonijiet Jien naħseb li il-koll irridu naħdmu eh, skont kif qed jgħidu wkoll il-mexxej Ewropej mill-konklużjonijiet tal-Kunsill. Dawn kienu tliet punti li jiena xtaqt l-kongress ħafna. Thank you very much. And now for the... Grazzi ħafna, issa biex nagħlqu dibattitu, nerġgħu nisimgħu minn għandi rapporter sabiex nalqu id-dibattitu. Grazzi ħafna, President, grazzi ħafna tal-li ħattu sem f'dan id-dibattitu jina nispera li ħafna mill-punti li tqajmu l-lum nkunu nistaw naħdmu fuqhom u eh, nizwolġuhom. Grazzi. Grazzi. Issa. Sen fakkarkom fil-timetable il-flemvi nivvotaw fit-8 ta' Diċembru u fil-plenarja mbagħad il-sena d-dieħla. Grazzi ħafna. Nerġgħu niltaqgħu